tirajt l-ewwel 80 għall-adulti imma se jibqgħu taħt il-130 euro jitolbu l-istati uniti u l-125 jitolbu ċ-ċina l-ewropa mhix biss hija waħda attrajenti imma nerġgħu nirrepetuha hija inqas għalja minn pajjiżi oħrajn fuq il-punti partikolari wkoll delikati fuq ir-rabta li jridu nagħmlu bejn il-pajjiżi ta' oriġini u l-aċċettanza persuni ta' persuni li ma kinux awtorizzati jibqgħu fuq territorju ewropew biex nagħlaq 30 sekonda nixtieq ningrazzja r-rapporter juan fernando lópez aguilar tal-involviment tiegħu grazzi juan grazzi tal-kwalità tax-xogħol tagħna grazzi lis-sur becker u l-onorevoli vergia għaliex dejjem konna animati u mqaqlin fid-diskussjoni tagħna ma dejjem konna kordjali. Nirgrazzi l rapporter u shadows għax xogħol eċċellenti li sar. Proset ħani hawnhekk. Jiena inni 30 sena din l-assembleja u din hija l-aħħar intervent, dan huwa l-aħħar intervent tiegħi. Jiena kelma waħda għandi xi ngħid. M'hemmx iż proġett isbaħ politiku minn li nwettqu l ħolma Ewropea. Viva l-Ewropa! Mulzumim! Mulzumim! This uh, meeting of ours uh, tends to... Din l-għamil għatanna dal-axħar dejjem ikunu jgħaqnu ċertu emozjonijiet, tidu tistennew <laughs> il-klim tiegħi tagħlu biex taraw. Nirreveli verġja Grazzi il-moviment tal-popolazzjoni qatt ma kienet daqshekk importanti bħalhom il-ġurnata biljun ta' ruħ biljun ruħ qegħdin eh, u jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor kull sena speċjalment in-nies tat-tramuntana. 150 eh, miljun li jiġu kuljum eh, kull sena fl-Unjoni Ewropea. 150 miljun migrant li jgħixu fit-territorju tagħna fl-Ewropa, l-immigrazzjoni differenti, varjata minkejja sforzi kollha tar-rapporter xorta m'għandniex bilanċ ir-rapport fil-pereżempju faċilitazzjoni taċ-ċaqliq turistiku tisħiħ tal garanziji tal-proċedura migrazzjoni regolari u anke kemm seħħ irregolari l-politika Ewropea minkejja r-realtà minkejja l-mwiet xorta qed jifokka fuq il-kontrolli tal frontieri ġieda kontra migrazzjoni jekk imsejħa regolari u r-ritorn ta' dawk li m'għandhomx l-opportunità li jkollhom aċċess għal eh, vjaġġi regolari u jkun regolari u legali. Uh, u il-migrazzjoni regolari jidru 20 darba aktar importanti kbar bħala ċifri, uh, nejpun 5 miljuni fis-sena. Tajjeb, imma kulħadd huwa rifuġġat imma mbagħad naqulhom il-bieb, mhux naqulhom l bieb Il-rifjut tal konsil tal-Istati Membri biex joħolqu viża umanitarji dan huwa li dispjaċini għaliex 90% ta' min qiegħed hawnhekk l-Unjoni Ewropea taw protezzjoni taw protezzjoni internazzjonali dawn l-aħħar tliet snin dawn waslu b'mod irregolari u aħna nistgħu nagħmlu mod ieħor. Stetsin sekondek ti permetti li prezenta li xina li għaw kol li għal-ħaw għal-ħar interventini xie ingrazzja li l-kull minn enni f'dawn iż-żewġ mandati il-kollegi tiegħi kien hemm ħafna jiena rajt li jiena tassew ħadd ħafna gost naħdmu magħhom anki l gruppi politiċi u anki l-individwali tal-gruppi, l-istaff, il-kollaboraturi, il-funzjonarji kollha kemm li huma jidhru anki wara l-kwintri, l-interpreti kulħadd kull min li naħdmu kondizzjonijiet tan tajbin li aħna ma narawhomx imma hemm qegħdin. Ningrazzjakom ilkoll u ħankompli insegwikom b'interess u attenzjoni kbira għax-xogħol qed tagħmlu fil-Parlament għaliex mhuwiex il-post inutli meta jagħmel xejn bħal ħafna ċittadini minħabba ċertu diskors forsi jħossu imma li huwa post li jiena tallimt ħafna grazzi lil kulħadd. Now let me tell you let me tell you why I am allowing for Għanippenidkom għalfej qed nippermetti dawn għaliex għal-plazz pragmatiku għaliex. Issa ħajkonna l-kollegi ktana f'din is-sala meta ngħid l-istess ħaġa sewwa. So, uh, Mrs. Valero. Signora Valero. Får se om jag också tar mer tid än vad jag behöver. Eller vad jag fått. Ħanaraw, kannix bżon iktar ħin mill natajt. Il-kodiċi tal-viza kien l-ewwel dossier li tajt mill-grupp politiċi purgot politiku tiegħi il-ħodor u fil-ħadd l-aħħar kontribut li ħanamel il-plenarja llum f'dan il-mandat għal-menu. Fil-bidu tal-mandat tagħna aħna bdejna bil-proposta tajba mill-Kummissjoni. Il-proposta kienet hemm biex tiffaċilita s-sitwazzjoni għal bosta persuni li jiġu fl-Ewropa u kienet tkun iktar faċli li jitlu iktar minn darba. Imma kif tafu l-affarijiet waħlu fil-Kunsill, il-Kunsill ma rridx jaqbel ehm, u il-viża umanitarji. Il-proposta kienet waħda kompletament differenti eh, ġenerjament, għax l-idea kienet eh, li nifaċilitaw il-ħajja. Kien hemm proposti kien hemm mar-ritorn ta' persuni u kien hemm xogħol eċċellenti li sar biex inkomplu son nirkupraw eh, il-pożizzjoni tal-Parlament rabta ma' din l-aħħar proposta. Minkejja dana kollu ma nistajniex niksbu kull ma rridna aħna bħala ħodor irridu li Eh, eh, rabta ma nistgħux inkunu nistgħu nivvotaw favorija minkejja li narfu li hemm ħafna affarijiet pożittivi fiha. Fuq il-miżati, miżati ħajkbru veru, ma jkun diffiċli ħafna għal dawn il-familji li ġejjin minn pajjiżi fqar minn pajjiżi li in ġenerali għandhom pagi baxxi biex biex eh, iħallsu għalhom ma jbinu jġaqwa um minn kemm jiswew fl-Istati Uniti u Stati Uniti u Ċina. Hawnhekk jekk ma jistgħux jifilħu il-bot ma jiflaħx il-bot, xorta ma jistgħux jidlu. Eh, jiena nxingrazzja l-kuħat tal-kooperazzjoni kom u nawgura lil kull min qed jitlaq. Onorevoli Valero, grazzi. Onorevoli Aker, minuta, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Id-definizzjoni li hija ta' statu huwa li għandek entità politika li għandha kontroll fuq territorju u dak li hemm ġod territorju u dan ir-rapport juri għal darba oħra fejn l-Unjoni Ewropea qed tipprova tagħmilha ta' birruħa li huwa pajjiż bħalma tilleġisla fuq is-sajt fuq il-Trattat ta' Lisbona għamlet fuq l-affarijiet internazzjonali u issa tagħmel istess ħaġa fuq il-politika tal-frontieri li jimiex sempliċement blokk ta' kummerċ. I, meta titkellem fuq armonizzazzjoni li titejt huwa ċentralizzazzjoni keffa waħda għal kulħadd u m'hemmx sussidjarjetà. Il-rekord tal-Unjoni Ewropea fuq il-ġestjoni ħażina tal-fruntieri għandha ġellina nieqfu naħsbu aħna fir-renju unit qed naraw li qed inħallsu qares tal-iżbalji tagħna din għandha tkun kompetenza tal-istati membri tal-fruntieri mhux tal-unjoni ewropea għax dan qiegħed hawnhekk eh, qed jgħeddet pajjiżi li jieħdu lura ċ-ċittadini tagħhom inkella ċ-ċittadini tagħha stess ħajkunu qegħdin jitħallsu qares għalija finanzjarjament Issa dawn u fid-dawl ta' mewġiet kbar ta' migrazzjoni li kienu qegħdin eh, jirġu. Eh, L-Ewropa qed tipprova tara kif ħaħroġ minna di tistgħu jkomplu tħaffru u taraw fiex qed tispiċċaw. Mirevoli Briton. Grazzi, Sur President. Il-modifika tal-Kodiċi Ewropea tal-Viża li ġiet proposta li nallumi uffiċjalment eh, destinata biex nifaċilitaw il-vjaġġ ta' ċittadini lejn ta' barra unjoni Ewropea ġol unjoni Ewropea u jiena kontrija kompletament. Il-kisba ta' dawn il-viża ta' soġġorn qasir qed jiffaċilitat mod prudenti u allura l-barranin jistgħu jaqbdu jittolbu din il-viża biex jitlu fil-frontieri tagħna u dan iwassal għal iktar abbuż. L-attakki terroristi pereżempju dawna jekk il-viża ma tistax taqbad u tirrifjuta li tibatuha anke l-kladestini u allura imma jmur kontra s-sens komun biex li nitejna ninħarsu l-Ewropa. Ovvjament hija l-Ewropa li ħarġet bi imma l-implementazzjoni tagħha u twettiq tagħha hija tant kumpess il-ħadd ma eżattament jaf x'għandu jagħmel. L-idea li ħan u d-industrija ġdida ta' immigrazzjoni illegali. Hija xokkanti illi Ehm, dan mhux se jwaqqas għal tnaqqis ta' immigrazzjoni legali li huwa l-għana ewlieni. Fortunatament din l-idea bla sens ġiet abbandonata. Issa aħna fid-dawl u lejliet flus migratorja kbir bid-dawl tal esplużjoni demografika fl-Afrika. Dan mhux għaxa issa ħajkonna xi mijiet ta' eluf ta' migranti legali li issa kulħadd ħajsir legali. Eh, Il-proġett Ewropew falla ħna nabżon protezzjoni ħajja tal-frontieri nazzjonali u tal-frontieri esterni tal-Unjoni. Jiena kontent ħafna illi l-aħħar interventi jgħid il il s settini l-okkażjoni li nfakkar dan f'dan l-emiċiklu. L-aħħar dibattitu li jiena newsem fih illum mhux qed ifoka fuq affarijiet sekondarji imma l-essenzjali il-ġejjoni tal-ċivilizzazzjoni Ewropea li hija f'periklu hawnhekk. Um, Domnul Diaz de Mera, un de Onorevoli Diaz de Mera. President, Kummissarju, l-ewwel nett nixtieq nifraħlek. Il-recast tal-kodiċi tal-viża e, għal e, responsabbli rapportaġġ għall-migrazzjoni u rridu naraw illi ikun hemm ħafna setturi illi qed jaħdmu tajjeb, speċjalment it-turiżmu li importanti ħafna reġuni fl-Ewropa. Fis-sena 2017 aħna għandna eh, aktar visas Schengen għal dawn il-soġġorni fuq żmien qasir Eh, pereżempju għandna applikazzjoni elettroniċi ehm, li tagħmel ta' faċli li tapplika anke għal viża li ta' dħul eh, multiplu, anke għal viża fuq żmien itwal, miżuri biex insaħħu s-sigurtà fl-istess ħin biex ikun hemm aktar kooperazzjoni u riammissjoni, dawn kollha huma politiki tajbin bħala parti minn korġ tal-viża aħna rridu ħarseni turiżmu, negozju, kummerċ, rridu nsaħħu dan u fl-istess waqt insaħħu s-sikurtà u naraw li mhumiex migrazzjoni irregolari eh, kull bidlaw se titjib fil-kodiċi tal-viża tagħna qed ikun konformità mas stess u l-viss. Ehm, aħna rridu naraw li ndaħlu l-interoperabilità fis-sistema ta' interoperabilità tagħna. Aħna jiena wkoll ser nitlaq, jekk tippermetti li President ngħid kelma, 35 sena fil-ħajja politika pubblika u nixtieq nagħlaq eh, b'kumment wieħed. Grazzi, grazzi ħafna propjament. Grazzi tassew ta' kollox il għamilt għalija, grazzi minn qalbi. Seems a debate between the Jinedir iwa dibattiti ma' dawk li kienu xi darba. Grazzi tassew, Claude, żewġ minuti. President, thank you. President, grazzi tassew tal-li trattaj din is-sessjoni mod tant sensittiv, mhux id-daqshekk tant qed nitkellmu fuq il-viża ma li inselmu ħafna kollegi. Nixtieq ningrazzja r-rapporter ta' dan il-ftehim ambizzjuż biex nimmodernizzaw u nisimplifikaw il-proċedura biex niksbu viża fuq żmien qasir, ħafna kollegi kkummentaw, nixtieq ukoll ngħid u nagħmel dak li qal ħadd ieħor. Jien l-aħħar darba nitkellem bħala President tal-Kumitat Libe Jiena wet li mus se nagħmilha di imba rajtew ħafna kollegi minn Libe hawnhekk u xtieq ngħidilkom hawnhekk wara li xa smajt isur Diaz Demera li ħaġa partikolari ilek inti taqra lista tal-votazzjoni tara rapport wieħed wara liħor tal-komitat tagħna. Dak li rajt fil-kollegi li qegħdin hawnhekk esperti fuq Schengen, esperti fuq il-viżas, fuq il-fruttieri, fuq Dublin bħalma eh, rajna eh, fuq il-pakket tal-azil u ħafna rapporti ġew ivvotati ħafna mir-rapport tagħna kummissarju jekk ħadkun qed ingrazzi l-Kummissarju Avramopolis ħafna mir-rapporti tagħna huma mblukkati huma friżati u dan huwa minħabba li aħna naqra kumitat straordinarju l-iktar komitat leġislattiv prolifiku bħalissa. Iżda bħalissa qed ħabtu wiċċna mal-iktar files ibsin għaliex eh, hija klima politika bsa ferm u nixtieq ningrazzja minn qalbi il-membri kollha tal-Kumitat Libe li jiena kelli privileġġi naħdem magħhom għaliex kienu qed jipproduċu leġiżlazzjoni ta' kwalità u ta' tama kbira li hija li fil-mandat li jmiss Eh, ħajkun zblokkat li ta' Mebri ħajifmu li eh, nifmu x'għandhom x'qed jiġi kwalità tal-leġiżlazzjoni l-viżjoni li ħad iġi prodotti u li di mhix kustjoni ta' li l-Parlament jaqbad u jagħmel timbru daqshekk imma mimli leġizlaturi bi kwalità li kellhom ħafna passjoni u kien privileġ kbir tiegħi li ħdimt magħhom li tallimt minn għandhom u qatt ma ħaninsa din l-esperjenza grazzi tas-sew. Mr. Uh, Jurek, one minute. L-Onorevole Jurek, għal minuta. Jekk jekk minn tista' titlaq, jekk titlaq għandek iżjed ukoll. President, Sinjuri, jiena ili ħames snin u servejt il-pajjiżi u anki l-kooperazzjoni tal-nazzjonijiet tal-Ewropa. tal nazzjonijiet tal ewropa u jiena nsibu simboliku li fl-aħħar qed nitkellmu dwar il-frontieri. Il-frontieri huma tal-essenza tal-istati. Ovvjament ma tistax tiftaħ il-frontieri u din hija ħaġa eh, tal-għaġeb. Iżda meta taħseb dwar kontrolli fuq il-frontieri u li inti tuża s-sovranità taħt tiegħek fl-aħħar mill-aħħar dan għandu jkun il-seta il il tal-istati membri aħna ħdimna taħt il-kodiċi ta' viża. Fuq il-kodiċi. U eh, għanna kunċetti jawnek u hemm min jipprova jiddaħħal il-migrazzjoni regolari jew regolari f'din il-kodiċi. Eh, ma tistax tajt li xi ħaġa hija stat ta' dritt jekk qed taħdem jekk qed taħdem fuq xi eh, azzjoni regolari. L-Ewropa se tesisti basta jkun hemm l-istati u biss jekk nipproteġu il-frontieri tagħna l-Ewropa se tiġi protetta. Donna Vikstrom issa um, illi diġa selmet lil kulħadd jiena wkoll nixtieq eh, nirringrazzja relatur għal xogħol fuq il-kolġ tal-viża u napprezza d-determinazzjoni u l-impenn li kien involut f'dan il-proċess kollu għal dan l-att legali importanti ħafna nappoġġa l-kompromessi fejn parlament wasal għal ftehim, speċjalment fil-gwad tal-ispejjeż involuti għal viża u anki għal dħul multipli tal-viżas u anki eh, periodi itwal għal dawn il-viżas. Dawn huma opportunitajiet illi se jippermettunna eh, inkunu nafu s-sitwazzjoni aħjar u nagħmlu monitoraġġ tal-kull eh, tedida s-sikurta Kollegi, President, l-aħħar diskors tiegħi dim il-Kamra u bekk neħu din l-opportunità biex naħseb ningrazzja l kulħadd tal dibattiti li kellna l-kisbit kollha tagħna fl-aħħar 10 snin fis-servizz tal-Demokrazija Ewropea. Nixtieq nenfasizza punt aħna meta politics meta tasalat minn tal-politika għad fadal imbagħad il-ħbiberija nawgura lil kulħadd kull suċċess fil-ġejjeni hawnhekk fil-Parlament Ewropew jew anki jekk tibdew eh, eh, fi vjaġġ ġdid fil kull fejn tkunu. L-Onorevoli Anderson, għal-minuta issa. Sfortunatament din il-proposta hija attakk ieħor fuq il-migranti u fuq il-, -migranti, il-persuni vulnerabbli dawk ħafna minn dawk li huma magħrufin bħala progressisti ċedaw għall-min estrem u se jkastigaw il-vulnerabbli bħala teddid ta' sigurezza u se jagħmlu l-frontieri iżjed ibsin u e, jipproteġu l-Ewropa bħala fortizza. L-Unjoni Ewropea għandha pożizzjoni fejn il- persuni li għandhom sinjuri minn pajjiżi terzi jixtru dawn il-passaporti tad-deb waqt li rifuġati ma jistgħux jidħlu m'għandhomx aċċess għal għal viżas umanitarji anki qar minn hekk rifuġati um, jiġu um, eh, hemm skambji tagħhom bil ma' pajjiżi terzi li minnhom għandhom rekord ta' drittijiet ta' bniedem tal-biki isna, rridu u anki ritorni għanna biss l-esportazzjoni tal-obligi tal-umanitarju tal-Unjoni Ewropea biex najnu dawk li żied vulnerabli u ma importax um, l-istatus ekonomiku tiegħek ebda persuna hija illegali fil-fatt. L-Onorevoli Korra minuta. Grazie ħafna President. L-industrija tat turiżmu huwa importanti ħafna l iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Fl-2018 fl-Ewropa waslet eh, eh, miljuni tal-euro ħafna intrapriżi li jimpjegaw iżjed minn 12 miljun persuna. Kien hemm 600 u kien hemm miljuni tal-Ewropa u fl-2018 is-settur tal-vjaġġi eh, kontribwixxa 3 punt tal-perċentwal tal-GDP l-industrija tat turiżmu qed tikber dan huwa importanti din il riforma hija l-direzzjoni tajba segwi l tnaqqas il-żminijiet u anki proċedura ħajħjar permessa teknoloġija ġdida. Jena għandi fiduċja li din ir-riforma tista' isservi biex tejjeb il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi biex ikun hemm il-rimpaċi ta' ċittadini li nsabu fl-Ewropa b'mod irregolari. Il-politika tal-viżas hija ingranaċ li tista' tintuża mill l-Unjoni Ewropea biex ikunem il-kooperazzjoni għal rimpatri dan biex jerġa' l-ura dawn il-persuni. l onrevli Coelho issa għal minuta u nofs. Grazie ħafna. Il-revizjoni tal-politika tal-kodiċi um, F'din riforma aħna qed nifaċilitaw nippromovu t-turiżmu, settur essenzjali għall-Unjoni Ewropea u għall-Portugal u qed ninforzaw is-sigurezza permezz tal-ftemi tar-riammissjoni qed innaqsu l-burokrazija assoċjata għat-talbiet tal-viżas u qed għandna u qed naqsu l-żminijiet involuti u qed intejbu l-sitwazzjoni tal-viża sat-turiżmu għal vjaġġaturi frekwenti u qed nappoġġjaw l-industrija tal-kruċieri importanti għal Madeira u Azor. U bekk intejbu s-sitwazzjoni għal dħul multiplu u nisimplifikaw is-sitwazzjoni għal dawn in-nies li jitlu. U dina jiena kontra relatur f'dan il-fajl u bekk nistgħu niġbru iżjed informazzjoni qabel ma jinħareġ tinħareġ il-viża qed għandna politika ċara tal-politika tal-viża hija ma l-istati iżjed kooperativi danu din hija missjoni biex l europa tkun iżjed sigura, iżjed eh, sinjura prosit l relaturi u kollegi kollha tal-Kumitat tal-Libe ukoll. Signora Kenga issa l-minuta u nofs. Grazzi President, jiena ipermettu li minuta biex biex nitkellem għal komitat li jiena ħedimt fi pala l-aħħar diskors fil-Kumitat Libe u f'din leġlatura aħna aħna għamilna ħafna f'din leġlatura il biex nikontribwixxu għal sistema Ewropea tal-Komuni tal- tal- tal- eh, li tkun solidali konna tim u fej jista' jkun neħina l-differenzi bejnitna u żammina mal-valuri tagħna sen jiena sen biħsibni inkompli naħdem u nittama li dejjem ikun hemm soċjetà ġusta u nittama li bekk dan il-vot il-vot tal-Unjoni Ewropea jippermetti li nkompli f'dan il-xogħol għatfadal ħafna xi jsir kellna negozjati negozjati intensivi u nisa ngħid gburija li l-Unjoni Ewropea għandha politika komuni fil-kwatt tal-viża u b'dan jiena nixtieq nirringrazzja l-kumitat li jiena ħdimt fih il-kumitat tal-Libe politika li tifforma parti integrali tal-ħolqien ta' spazju mingħajr frontieri interni u illi tibqa strument essenzjali biex nifaċilitaw l-ispostamenti tan-nies eh, minħabba raġunijiet ekonomiċi jew għad divertiment politika li toħloq tkabbir u li trid tkun koerenti ma' politiki oħra tal-Unjoni Ewropea bħal dik fil-relazzjonijiet barranin, l-iskambi kommerċali, il-kultura, t-turizmu irna xina nisimplifika l-proċeduri, nżommu l-ispejs involuti u eh, irridu u illi nistudjaw talba eh, ta' persuna li tivvjaġġa f'diversi stati membri e tippermetti nija eh, ftit ftit eh, ħin iżjed għax jiena ringrazzjat il-Kummissjoni fl-ewwel part aħna aħna permettejna li jkun hemm l-applikazzjoni online u salvagwardjajna l-possibilità tal-applikant illi għal dawk li ġew rifjutati l-viża erba' snin tal-negozjati twal iżda permettu li wasalna l-riforma biex fil- sistema legali fejn nirrispettaw bi sħiħ drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Kollegi. Ir-raġuni l għaliex għadna dejjem fid-dibattitu tagħna hija li hija li d-dinja l-aħħar sessjoni għal ħafna kollegi kien hemm ħafna Eh, Zidiet personali għad-diskorsi li kena u bekk ħudu paċenzja, nitlobkom biex tiħdu paċenzja nabad in sitwazzjoni sawa sanna l-kaċ għaj, Għandna erba' kollegi eh, u mbagħad wara insaqsi l-Kummissarju Sur Kanjet u il-relatur li biex nikkonkludu d-dibattitu mela erba' kollegi ta' kaċ di u mbagħad żewġ diskorsi oħra. Nirringrazzjakom. Signora Xojdrova. Grazzi, President. Kollegi, jiena nifem 100% illi kważi wasanna fl-aħħar tat-terminu u eh, maħniex qed nifokaw kemm għandna nifokaw, iżda qed nitkellmu dwar il-kodiċi tal-viżas u dan jot għal kull ċittadin Ewropew. Jiena nappoġġaw nappoġġa il-kodiċ tal vizas il-ġdida. Naħseb il-kompromett huwa raġonevoli fir-rigward ta' simplifikazzjoni għal dawk li jivvjaġġaw legalment u anki għal dawk li huma reġistrati fis-sistema illi ma jridux meġa fej jibqaw eh, eh, prezenti personalment meta japplikaw. U anki għanna validità twila tal-vizas multipli, għatħol multipli biex il-ħajja sir iżjed faċli u minn banda l-oħra qed insaħħu s-sigurtà importanti minħabba pressjoni tal-migrazzjoni u hemmhekk ir-regoli huma iżjed stretti wkoll. Aħna qed nżidu l-ispiża l prezz tal-viżas u għamma sensila tal-miżuri għal ritorni u jiena nappoġġa. Qed niddiskutu il-kodiċ tal-viżas. Proċedura importanti ħafna ovvjament għax għandu lan, għandu lan li tiddeċidi min jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea. Iżda, Sur President, fl-istess waqt għat għandna kwarantina għal dawk li qed jivvjaġġaw fuq l-ajruplan mill-Ateni għal Brussell. Bil-kontrolli eh, legali tal- tal-passaporti fil-Brussella kemm hemm proibizzjoni kontra din u jiena eh, eh, diversi drabi il-mentajt dwar dan hawnhekk fil-Parlament u anki tlab lil eh, saqsejt il-Kummissjoni mingħajr ma tweġiba u xi ftit ta' ta' jemilu reġa' ġara l-istess ħaġa. Jekk iridu naraw min qed jidħol fil-frontiera, jekk iridu nipprobixxu xi nies li jitlu, importanti iżda illi terġa' tpoġġi eh, fil-post il-kontrolli legali għal nies li illi vjaġġaw mill-Greċja mhuwiex aċċettabbli. L-Onorevoli Etheridge, grazzi ħafna President, jiena jiena ma rridx nkun eh, dak li illi fej kulħadd huwa eh, f'din l-atmosfera tant sabiħa li jiena se nkun il-gwasta festezde iżda hekk se nagħmel viża huma r-responsabilità tal-istati membri mhumiex responsabilità tal tal tal xi soprastat li eh, għandu wis seta, eh, eżempju ieħor tal-wis seta illi jmur ċentru illi jagħmel eh, sara lill-istati membri n-nies fil-Greċja huma differenti għal dawk li jitlu mill-Greċja, aħna kulħadd differenti hawnhekk imnalla. U jiena nawguralkom dawk li se titilqu Naħseb li tajtu ħajtkom għal dan il-proġett, sfortunatament dakin eh, zgwidat minna ħatakom u l idea li smajt għawnek zgur. Eh, Xie tamil, nitilqu darba waħda biss. L-Onorevoli Tomaċiċ. Grazzi, President. Id-dispożizzjoni li żied importanti hija li jkollok ingranaġġ fuq il-riammissjoni u bekk nilqa l-ħolqien ta' mekkaniżmu li se jippermetti l-Unjoni Ewropea biex tuża l-politika tal-viża biex tagħti inċentiva lil pajjiżi terzi biex jikkooperaw fir-riammissjoni. E, u fl-aħħar il-Kummissjoni ħadet in konsiderazzjoni l fatt li l-politika tal-viża għandha ingranaġġ tajjeb fuq il pajzi terzi relatat mal- mal-riammissjoni tal-immigranti illegali passar fil-direzzjoni tajba iżda nilqaw eh, nilqaw nittama li mill-mandat il-ġdid tal-Parlament Ewropew tal-Kummissjoni se jaġġustaw il-politika tal-migrazzjoni tal-viża skont il-realtà politika attwali. Kollegi, issa se nitlob il- lill-Kummissarju Kanjete biex jitkellem jekk jogħġobkom. Għan Sur President, membri onorevoli, grazzi ħafna għal dan id-dibattitu tant importanti. ir regolamenti ġdid se jimmodernizzar il-politika tal-viżas biex inżommu s-sigurezza waqt li l-vjaġġar huwa faċilitat se niżguraw trattament ugwali għall-applikanti kollha nippromovu l-vjaġġar għall-Unjoni Europea Turizmu għall għanijiet kummerċjali se niżguraw il trattamenti kwali għall-applikanti kollha nippromovu l-vjaġġar lejn l-Unjoni Ewropea għal dawn l-anijiet. U bekk se nikkontribwixxu għall-ekonomija u tkabbir fl-Unjoni Ewropea u nżidu l-kuntatti u l-iskambji. Iżda li l minn hekk ir-regoli ġodda se jtejbu il-possibilità li niskopru t-teddida u t-teddid u e, jagħtina għafas ġdid frigwat ta' riammissjoni tal-immigranti regolari jiena nittama li tappoġġaw il-kompromess li ntlaħaq fuq il-kodiċi ġdida fil- votazzjoni li ġejja. Nassigurakom li min-naħa tagħna il-Kummissjoni se tagħmel għaf fl-implementazzjoni tal-dawn ir-regoli. Grazzi, Kummissjoni issa l-kollega tagħna Lopez Aguiar. Grazzi ħafna għal għatton tant konstruttiv fil-bicċa fil ta' kontribuzzjonijiet f'dan dibattitu uh, eh, esprimejtu l-appoċ ta'kom. Um, din il-bicċa ta' leġislazzjoni ġdida se tipprovdi tweġiba għal 70-80 miljun persuna li jidħlu fl-Unjoni Ewropea l raġunijiet leġittimi. Kull sena jiġu minn 105 pajjiż differenti u bekk il-ħajja tagħhom se jsir iżjed diffiċli iżda x-xogħol tagħna ma jiqafx hawnhekk qatt ma jaqaf u bekk qatt fadal kwistjonijiet pendenti rridu nwieġbu għal mistoqsijiet umanitarji pereżempju l-bżonnijiet umanitarji għal dawk li qed jaħarbu minn persekuzzjoni mill sitwazzjonijiet korroħ ħafna rridu nagħtuhom sigurtà dawk in-nies li qed jirriskjaw ħajjithom biex jaslu hawnhekk u ġili jkunu fidejn il-traffikanti u persuni li abbużaw mill-pożizzjoni tagħhom U bekk għanna nħarsu li dak li l-Konsillet jagħmel il-votazzjoni bil-maġġoranza kwalifikata f'dan il-Parlament fil-mandat li jmissu fil-mandat tal-Komissjoni jiena nittama li l-Komissjoni tkun tista' tissib tweġiba għal din il-ħtieġa partikolari għandna nsibu mod legali biex dawn in-nies jaslu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea persuni disprati, persuni li ġew traffikati jekk kieku ma kellhomx dan it-tip ta' viża rridu nizguraw li ma jitilfux ħajjithom f'dan it-talba biex jitlu f'post sigur. Nirringrazzjakom il-kollegi tagħna l-kontribuzzjoni tagħkom għad dibattitu u grazzi tal-li kontu daqshekk kostruttivi. Grazzi, kollegi, grazzi tal-li kullħatta eh, li ġejtu biħġarkom biex taraw kif jina eh, nirringrazzjakom u anki nawguralkom għax l-aħħar dera tiegħi wkoll f'funzjoni uffiċjali, nawguralkom kollha. monsieur lamberts et je suis prévenue. monsieur viotti alors monsieur dans l'ordre monsieur lamberts. Grazzi. Huwa ta' pjaċir għalija li qed narak li qed presedi l-aħħar sessjoni ta' dan il- Le, ma dan dak raġun. Skużani, għandkom ħankun nem, serħu maħkom hemm mhux ser eh, nitlef sessjoni tal-voti. Skużani, skużani. Jiena sepe qatt ma ehm, jien darba biss eh, anke għal meta parajt dari. Mela, jiena inna inna xhur għall-Parlament nippruvaw niġbru l-attenzjoni tal-Kummissjoni Gwardjan tat Trattati fuq sitwazzjoni potenzjali ta' konflitt ta' interessi għall-Prim Ministru Ċek dak u għall-Emilu fuq Emilu Komissarju Wettinger fuq il-kontroll budġetarju tkellimna miegħu u dak li għallinna huwa li dak li sar midera hemm sistenza ta' konflitt ta' interess imma l-affarijiet peress li mhux ċert li ħajbqgħu hemm ħajkompli ħaffer il-ħofra diġà qiegħed fiha. Aħna il-Polizija ta' Ċekkja iridu eh, din hawnhekk jagħmlu każ kontra dal-persuna u dak baqa' hemm fostu. Middera hemm raġuni politika mela biex idana jib hemmhekk mingħajr xogħol ta' investigazzjoni minħabba u daf suppost eh, qed jgħidu hekk ir-wol eh, meta dakom rol ta' trattat tal-Gwardjan ta' Trattati. Aħna nħossu li aħna jekk hemm suspett kontra politiċi tagħna mela huwa dmir tagħkom li taraw il dol affarijiet isir kif suppost, investigazzjoni isir kif suppost u l-affarijiet mhux qed isseħħ. Grazzi, jena u koll netniħu gost irri nisimak li t-kellem, u nittama li nerġgħu nisimak darba oħra Nevoli Vjotti. On ikut, Monsieur Viotti, mes chers collègues. Presidente, intervengo perché io Jien intervjeni li nsiba tal-ħagġab li hawnhekk ma nitkelmux dwar dak li qed jiseħħ fil-Libja mhux daqstant fuq il-gwerra x-Libja dejjem tinsa fil-gwerra. Iżda dak li xi 200,000 ehm, rifuġati li jitħallew hemmhekk mill-Unjoni Ewropea fil kampi tal-konċentrament hemmhekk biex jiejbu taħt il-bombi tal-gwerra. Nitolbu l-gvernijiet biex insalvaw dawn il-vitmi umani, nitolbu l kapitalistat biex liberaw dak il-pajis mill-rifugġati tan-nisa u tat-tfal li qegħdin taħt il-gwerra. Hekk għandu jagħmel dan il-Parlament u l rwol tagħna. Merci, Monsieur Viotti. Mes chers collègues, Grazzi ħafna sur Fjotti onorevoli membri. Nixtieq illi iżżomm muskiet għal kelliem illi jmiss. Kull m'għandi bżonn minuta mhux se jiddispjaċikom u qed ngħid li hija sfida wkoll għall interpreti Jiena fittixta u ma stajtx insib il-paragrafu li għandek f'moħħok għall aħħar diskors hawnhekk qabel ma jisir it-tindif ta' xogħol kollu li aħna konna għamilna ħafna drabi din tlifna l-viżjoni tagħna iżda li rid ngħid huwa grazzi, grazzi jekk tippermettu li mhux biss għad diversi ħbieb nisa ġil iżda wkoll għal dawk li qed jaħdmu għaw wara l-bar li jtuna il-birra jqasmulna l-lista tal-votazzjonijiet taħt l-art fil-garaġġ fejn qed iprovdu l-karozzi fejn qed inwasslu l-faraġ l-ewwel hemm. Nies li qalu aġlu, avanti, in-nies, in-nies il-fattigi illi natfu warajna dan kollu ħajibqa' hemmhekk qatt ma se jintemm u dawk illi qegħdin jittraduċu d diskorsi tagħna issa qegħdin jippruvaw jissirtu bir-rimi tiegħi u mbagħad l-affarijiet jinbidlu. Jiġifieri grazzi, grazzi u grazzi.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 Eh, Reverend Miranda, eh, Iva. Sawa, le, le, le, ibżax, ibżax, tista tinkwita, xiva, tista titkellem. Gracias, Presidenta. Ahora que se termina la legislatura. Grazie ħafna, Signora President. Dan huwa it-tmim tal-mandat u nixtieq nagħmel referenza regola numru 7. Qed nirreferi għal żewġ ex membri tal-Alleanza ta' Raw Romeva Erweda u s-sur Junkeras li huma fil-ħabs ex membri ta' gruppi politiċi nixtieq li nsemm nism niftakru fuqhom grazzi ħafna u issa is-sur kollu glu u nitolbok biex tkun konċis kemm jista' Grazzi ħafna sur Signora President xtaqt nitlob l-għajnuna tiegħek u l-għajnuna tal-kollegi tiegħi Jiena kont membru ta' delegazzjoni uffiċjali darbtejn lejn l-Istati Uniti. Ma ma ngħatajtx viża biex nidħol fil-Istati Unita. Permettuli, ippermettuli. M'għandi xejn naqsam mat-terrorizmu dan għandu xi jaqsam mal-fatt illi xiena kont ġurnalista, jien kont nagħmel il-films,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 Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vot singolu. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 586 dak favur kontra. Jastienu għaddit. 587 dak favur kontra. Jastienu għaddit. It-tielet rapport sajer. Vot singolu, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit ukoll. Dak jala l-ewwel il rapport Artwi, sur Artwi staqt titkellem fil-qosor. Eżis kollegi, dan huwa l-oħra intervent fi fis-sessjoni plenarja m'hemmx tagħmel ir-rapport illi jiena ressaqt tal-approvazzjoni tagħkom huwa regolamentazzjoni li jipprevedi miżuri ta' emerġenza biex nipproteġu l-baġit tal-unjoni ewropea fil-każ ta' brexit mingħajr ftehim jiġifieri no deal brexit hawnhekk irridu naraw sa fejn il-baġġett tagħna għalkemm modesta jiġifieri wieħed fil-mija tal-gdp ewropew irridu nkejlu sakemm il-baġġett tagħna jiserraħ fuq kontributi nazzjonali fil-lejliet tal-eluq tal-parlament tagħna jiena nixtieq naqsam magħkom l-ideal tiegħi u l-biża' tiegħi u l-konfessjoni tiegħi. L-ideal tiegħi hija li l-baġit tal-Unjoni Ewropea wieħed saħħa dinija. Jiena l-biża' tiegħi hija l-istati membri ma tantx għandhom rieda tajba li jsaħħu u jollu l-kontribuzzjoni tagħhom u l-konvenzjoni tiegħi hija li ż-żieda tal-baġit tal-Unjoni Ewropea tkun korrispondenti għal budgets nazzjonali li jonsu għal dak li ma trasferiment ta' kreditu lejn il-budget Ewropew. U għalhekk jiena dak li nittama għali fil-mandat li jmiss jkun jistgħu jidentifikaw il-beni komuni Ewropej dawk li huma azzjonijiet pubbliċi li manifestament huma ta' globalizzazzjoni u l-istati membri jew waħedhom jew fuq livell nazzjonali ma jistgħux jerfgħu waħedhom il-ġejjieni tagħhom biex jipproteġu ċ-ċittadini tagħhom u allura jiena nilħaq l-isforzi kollha li għamiltu sinjuri u nixtieq ningrazzja mod partikolari lil dawk li huma fil-kumitat ta' Budgets. Kien joni ħatibqa' tiġielet u tiġi ta' bażi ta' kuljum jiena il-ħelma tiegħi hija illi meta li aħna ngrazzja lilkom bqajna ehm, intatti u ma waqafniex milli ninsaħħu ningrazzjakom eh, li u nawgurunkom suċċess viva l-Ewropa u viva l-Istati Membri. Nous allons passer au vote sur le rapport de Monsieur Arthuis. Il s'agit d'un. Naddu għal vot fuq il-rapport ta' Sur Arthuis, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Votazzjoni nominali fuq il-rapport ta' Sur votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-rapport tas sur Hubner votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu għal l-oġġezzjoni biqbil ma' regola 1.05.3 votazzjoni dwar il-rezoluzzjoni kollha kemm votazzjoni dak favur dak kontra astenzjonijiet ma' diċ. Tridu verifika, namlu verifika. Ser namlu verifika fil votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Matiċ. Naddu għal eh, rapport Mezzola dwar il dwar il-rifjut tal-proposta tal-Komissjoni votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Illi jfisser illi aħna nistgħu immexxu għal emenda 5 minn nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 5 dak favur. Kontra jastienu għaddiet. Dak jikkonkludi l-ewwel smieħ quddiem il-Parlament ngħaddu għal vot ta' Sur Lopez Aguilar li jixtieq jitkellem fil-qosor jekk jogħġbu. Signor President, grazzi kollegi Dinja dan huwa l-vot aħari ta' biċċa importanti tal-liġi Ewropea dwar il-Visa Code u issa hawnhekk huwa hija l-użanza illi wieħed jitkellem qabel quddiem il-plenarja mal-membri kollha illi wieħed jesprimi gratitudni għal kooperazzjoni kostruttiva valida matul is-snin għax ilhom erba' snin ta' xogħol qiebes għax-Shadow Rapporteurs u għall-Kumitat Libe illi irsistow ukoll taħt il-presidenza taħt ta' Claude Moraes. Iżda, fid-daw tal-fatt illi din hija l-aħħar seduta plenarja ta' dan il-mandat, hija użanza illi nesprimi pubblikament kemm kien ta' unur illi nservu liċ ċittadini Ewropej f'din is-sala li hija l-uniku istituzzjoni eletta demokratikament taħt l-arkitettura Ewropea tal-istituzzjonijiet u naħtaf l-opportunità biex nagħti biex nixtieq li kulħadd nisbaħ xewqat u kien ta' unura lija li naħdem magħkom għal dawn l-aħħar ħames snin. Grazzi ħafna, eżis kollegi, grazzi mill-qalb. Grazzi ħafna, Sur Lopez Aguilar. Din hija votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. U dan jikkonkludi l-ewwel smieħ qudiem il-Parlament nadżu għal votazzjoni nominali tar-rapport Seraw Santos emenda 22 82 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu għal vot ta' Surradef, votazzjoni nominali dwar emend dwar emenda 73, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll emenda 74 da' favur, kontra, jastienu, għaddit, emenda 75 da' favur, kontra, jastienu, għaddit. Naddu għal rapport ta' Sinjura Reda. Emenda 1.8.9 de favur kontra jastienu ma taddix. 1.9.0 de favur kontra jastienu ma taddix. 1.9.1 favur kontra jastienu ma taddix. Votazzjoni nominali fuq il-proposta tal Kommissjoni votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Xinaru għarf. Għaddit. Konkludi l-ewwel smieħ qudiem il-Parlament. Naddu għal rapport tas Sinjura Virkunen Marinescu Teliċka emenda 08 dak favur kontra. Istienu namlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mbagħad, il-proposta ta' kommissjoni votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa U Dan jikkonkludi l-ewwel smieħ tal-Parlament Ewropew u nistgħu nissuktaw issa bir-rapport ta' emendi numerużi in blok dawk favur kontra jastienu. għaddit 19 favur kontra jostienu għaddit. Nominali fuq 31 dak votazzjoni miftuħa. Tamlu verifika ta' 19, Iva, nistaw niverifikaw 19, namlu verifika tal-emenda 19, votazzjoni ja miftuħa. 19. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 31 dak votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 35 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 37 dok favur kontra jastienu Għaddit. 57 dok favur. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 59 dawk favur. Kontra. Jastienu. Non verifika. Votazzjoni miftuħa fuq 59. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 60 dak favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. Votazzjoni nominali fuq 63 dok favur. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 67 dak favur. Kontra. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. 82 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 87 dak favur kontra jastienu. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa għal 87. Votazzjoni meluħa. Għattit. 89 dak favur kontra jastienu. Għattit. 90 favur kontra jastienu. Għattit. 5 favur kontra jastienu għattis 1-2 favur kontra jastienu għattis 1 2 favur kontra astenzjonijiet għattis 1-5 favur kontra jastienu għattis 1-9 favur kontra jastienu għattis 2 favur kontra jastienu għattis 1-4 favur kontra jastienu għaddit. Wet ta' favur kontra jastienu għaddit. Wet 6 favur kontra jastienu għaddit. Wet 7 favur kontra jastienu għaddit. Wet 3 favur kontra jastienu għaddit. Wet 5 favur kontra jastienu għaddit. Wet 4 favur kontra jastienu għaddit nominali fuq wieħed sitta tlieta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Mantiċ. 52 favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. 66 favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. ħanamlu vota fuq 66 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Nominali fuq 160 dak favur. Eh, votazzjoni miftuħa. 66 għadda issa 160 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni hemm ma' m'għaddiex wieħed ħamsa seba' votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex Wieħed sitta erba' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa m'għaddiċ ukoll 69 favur kontra jastienu għaddiet 81 favur kontra jastienu Rridu nagħmlu verifika votazzjoni, 81 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet ukoll. Issa 83 de nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet Nistgħu ngħaddu għal 85. Dak favur kontra. Jastieni. Namlu verifika. Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Jekk iġobkom ollu jdejkom so. 86 de dawk favur. Daw kontra. Jastienu. Ma nistawx naraw li ma verifika 86 den votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit ukoll. 88 l-oħrajn jaqgħu dawk favur kontra jastienu għaddit 165 d nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Wieħed erba' wieħed dak favur kontra jastienu għaddiet. Wieħed sitta wieħed nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni Maddiċ. Wieħed sejn 6-2 votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Wieħed 5-8 nominali votazzjoni miftuħa. Magħluqa. m'għaddiċ 16 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet nominali fuq wieħed 156 votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddiċ 13 de favur kontra jastienu. ċar jikon għan verifikaw 18 de votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Naddu fuq wieħed 5-9 nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. maddiċ 34 dawk favur kontra dawk favur kontra għaddiet nominali fuq il-proposta tal-Kommissjoni votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet l-ewwel issa